ċertament punt importanti ħafna dan għall-deżjoni ta' Turkija fl-Unjoni Ewropea. Bekk, aħna rridu nejnu dawk il-mekkanizmi li bħalissa mhumiex biżżejjed biex jiffavorixxu d-demokrazija fil-pajjiżi terzi. L-appoġġ tagħna lis soċjetà ċivili hija essenzjali. Grazzi. Skużani għajt il-President, naħseb ma meċ ismek u kun jomok sew. bekk temmejna d-dibattitu u nkomplu bil-proċedura catch the eye se nipprova nakkomoda għal dawk kollha li xtaqgħu jagħmlu intervent tagħhom, però jekk jogħġobkom żommu mal-ħin allokat tagħkom ta' minuta l-ewwel kelliem jekk jogħġbok. Nifraħ lil Kati Piri għal dan ir-rapport eċċellenti dwar it-Turkija Iva mek qegħdin naraw li d-demokrazija qiegħda fi stati mwera fit turkija u allura għandna eluf li huma miżmuma u l-libertà tal-istampa qed Rebecca Harms u jiena smajna dwar dak li tiseħħ fir-rigward tal-ġurnalisti, ġurnalisti li ma jistgħux imorru lura f'pajjiżhom u anke kien hemm każ ġurnalist illi nżamlu anke l-passaport ġurnalisti tilfu anki l-akkreditazzjoni tagħhom tal-ġurnalisti u anki ġurnalisti Ġermaniżi ma setgħux ikomplu bil-ħidma tagħhom fil-pajjiż. Xi ħaġa li aħna nikkundannaw. B'hekk qegħdin naraw it-Turkija kif qed tattakka l-libertà tal-istampa u aħna b'hekk nitolbu li jkun hemm sospensjoni ta' negozjati ta' adeżjoni, però mhux tmiem għal kollox għaliex aħna rridu xorta waħda ngħinu s-soċjetà ċivili biex huma xorta waħda jkunu ta' tarka għad-drittijiet tal-ċittadini tagħhom. Grazzi ħafna, jiena dejjem rrid naqbes għal drittijiet fundamentali demokrazija fit-Turkija. Ma nħuġ pjaċir nara hekk kif is-sitwazzjoni marret għall-ar dawn l-aħħar ħames snin. It-talba tas sospensjoni sospensjoni ta' taħdidiet tal-adeżjoni hija xi ħaġa li tweġġa' qalbi jien għandi kuntatti mas soċjetà ċivili fil-pajjiż u jiena konvinta li ċittadini jixtiequ li jkun hemm demokrazija u drittijiet fundamentali iżda l-azzjoni tal-gvern kontra dawk li ħarsu id-drittajiet fundamentali ġurnalisti, studenti, nisa u anki persuni mill-komunità LGBTI+ ifissru illi huwa impossibbli li jkollna dialogu ma' pajjiżi ma' dan il-pajjiż. Naf illi hemm artista partikolari popolari fil-pajjiż u dana bħala riżultat tax-xogħol tiegħi naf is-sitwazzjoni tagħha fejn l-awtoritajiet attakkawha u kif qed jgħin jattakkaw anki persuni oħra. U hemm ukoll attakki kontra dawn l-azzjonijiet li juri l-azzjonijiet x'inhuma tal-reġim ta' Erdogan. il li mis. Grazzi ħafna, President. It-Turkija fejn tinstab bħalissa? Sitwazzjoni ta' ħabs, violazzjoni ta' drittijiet, sospensjoni tal-istat ta' dritt. U allura hemm violazzjoni ta' liġi internazzjonali li qed issir mill-pajjiż u l-politika tal-Unjoni Ewropea sfortunatament ġiet attakkata minħabba l-interessi ekonomiċi ta' ċerti stati membri kontra l-valuri tagħhom stess. L-aqwa eżempju huwa l-obbligu tat Turkija termini tal-relazzjonijiet tagħha mal unjoni Ewropea. Obbligi fir rigward ta' Ċipru qatt ma fil-fatt ġew rispettati. U allura għandna forzi kontra l-Unjoni Ewropea li jridu jeqirdu s-saħħa Ewropea. Jekk irridu nkunu kredibbli, jridu ngħidu lit turkija illi tosserva l-obbliga tagħha. Punti li ma ġewx però inklużi fir-rapport u wis nibża li ħadd mhu sejjer jitkellem fuq kwistjonijiet bħal dawn fil-ġejjieni. Kellim li miss, grazzi ħafna, Sur President. Erdogan eret l-istituzzjonijiet demokratiċi fit-Turkija. Reġim il-ġdid jista' jitqies bħala wieħed ta' repressjoni kontra l-oppożizzjoni b'attakki partikolari kontra l-Kurdi. Hemm ġurnalisti li qegħdin il-ħabs jiena rċevejt ittra minn ġurnalist partikolari li qalli li sa mill żjara tagħna f'Diċembru jixtieq jara li friżar tan-negozjati mat-Turkija. U allura qed ikollna dijalogu trasparenti b'rapproċċ aktar kritiku f'rigward tat-Turkija. ċittadini Torok, il-Kurdi, ħaqhom l-appoġġ tagħna. M'għandniex inħalluhom weħedhom biex jikkonfrontaw id-dittatur tagħhom. Rajna t tkeċċija ta' eluf ta' uffiċjali l għeluq ta' l-entitajiet tal-midja tal-istampa wkoll. Grazzi l-Onorevoli Sikikjotis għal-minuta. President, it-Turkija tkompli tkasba id-drittijiet fundamentali u drittijiet ta' ċittadini tagħha stess filwaqt li tokkupa territorju ta' stat membru ma nistgħux intejba ntejbu r-relazzjonijiet mat Turkija meta hija ma tirrispettax l-obbligi tagħha minħabba ftehim attwali meta lanqas ma jirrikonoxxu r-Repubblika ta' Ċipru. Xi populisti huma favur is-sospensjoni tat-taħdidiet. Kollegi, aħna nitolbukom tivvutaw kontra it-tisħiħ tal-ftehim għaliex dan jmur kontra ir-regoli essenzjali tal-Unjoni tagħna. Aħna nistennew li jkun hemm pressjoni fuq it-Turkija biex bekk hija tosserva l-obbligi tagħha biex intemmu l-azzjonijiet illegali fiż-żona esklusiva ekonomika biex bekk ikun hemm kontribuzzjoni għas-soluzzjoni tas-sitwazzjoni ta' Ċipru. U dan skont ir-reżoluzzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti il-kellim li miss. Grazie Presidente. Quel... Grazie President. Hawnhekk għandi ritratt ta' persuna illi qed tagħmel dan il-strajk tal-ġuħ biex bekk titlob illi oċolan jitneħħa minn sitwazzjoni ta' iżolament li ilu fiha għal aktar minn 20 sena fil-ħabs eh, fit-Turkija. It-Turkija qiegħda f'sitwazzjoni eċċezzjonali permanenti u din hija sitwazzjoni li ntużat biex tissaħħaħ il-gvern tal-ġurnata. Jiena mort Ankara biex nipprova anki insegwi il-proċess tal-membri tal-HKP u anki nafu illi hemm diversi attivisti illi qed jiġu akkużati u ma kenniex aċċess għalihom dawn il-persuni. Jiena llum jiena se nitkellem u niltaqa' ma' dawk il-persuni li huma hawnhekk fi Strasburgu qed jagħmlu strajk tal ġuħ biex jitolbu illi oċalan ma jibqax situazzjoni ta' iżolament. Grazzi l-aħħar kellim. Grazzi, President. It-Turkija mhijiex parti mill-Ewropa anke minn perspettiva ġeografika u lanqas mi qed tipprova tadotta l valuri tagħna għaliex tieħu azzjoni anke kontra minoranzi reliġjużi u għallima, tobba, prosekuturi li qegħdin jitkeċċew minn xogħolhom ta' kuljum. Huma jakkupaw ukoll parti kbira minn Ċipru. Huma aggressivi kontra l-Greċja jagħmlu vjolazzjoni wkoll tal-ispazju territorjali tal-pajjiż u jiffinanzjaw it-terroristi u allura aħna minħa tagħna nitolbu illi inwaqfu b'mod immedjat it-taħdidiet. Ma nibqgħux nagħtu finanzjament lit turkija u nibdew nieħdu sanzjonijiet fil-konfront tal-pajjiż. Nitolbu li t-Turkija tkompli anzi twaqqaf ir-retorika tagħha kontra il greċja għaliex dan huwa pajjiż li m'għandux postu madwar il-mejda li fuq aħna ninnegozjaw u m'għandix posta lanqas fl-Ewropa grazzi. Jekk joġobkom jekk il-President l-eluq tal-Kummissarju biex nibdew nagħlu d-diskussjoni. Grazzi, President, Onorevoli Membri. Grazzi għal dawn l-interventi, għal dawn il kummenti Naħseb li kemm aħna mħazbin dwar is-sitwazzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u anki kena proposta tal-Kommissjoni fejn rajna illi taħdidiet waqfu u ma nistgħux niftu aktar kapitli f'termini tal-adeżjoni nemmen illi issa rridu nibqgħu nagħmlu kuntatt ma' Turkija forsi għandna ħsibijiet differenti minn dak li smajna hawnhekk fil-plenarja, però irridu nibdew diskussjonijiet dwar it-tisħiħ tal-Unjoni Doganali biex nużu dan l-opportunità biex naraw li ċerti kondizzjonijiet jiġu osservati. Però fl-istess waqt importanti naraw illi Turkija tirrispetta n normi u l-valuri illi hija kienet lesta tiffirma lihom bħala membru tal-Unjoni Ewropea prospettiva u anke bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa. U allura jrid ikun hemm titjib fil-titjib fis-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bnedmin fit-Turkija u anki li jkun hemm sitwazzjoni fejn indirizzaw aspetti importanti għall-Unjoni Ewropea. Aħna se nibqgħu nosservaw l-iżviluppi fil-pajjiż anki għal dak nixaqsam il-pakkett ta' tkabbir ta' Unjoni Ewropea xaġa li se nippreżentaw aktar il qudiem U aħna rridu naraw illi jkun hemm soċjetà ċivila attiva fil-pajjiż u anki jkun hemm sitwazzjoni ta' rendu kont u kontrolli favur id-demokrazija. Grazzi ħafna il-Ministru issa jekk jogħġbok. Onorevoli membri, sinjuri, biex nikkonkludi jiena nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu tant utli jiena smajt b'attenzjoni l kummenti tagħkom ħadd nota tal-fatt li l istituzzjoni tagħna għandhom ideat komuni dwar varji kwistjonijiet u aħna Se nkomplu bid-dialogu kostruttiv tagħna naċċertakom illi l-Kunsill se jissokta jimmonitorja s-sitwazzjoni fit-Turkija u se nagħtu attenzjoni partikolari għal dawn il-punti li semmew illum il laqgħa tal-assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t Turkija li se tiltaqa' fl-aħħar ta' din il-ġimgħa fil-15 ta' Marzu se tkun opportunità biex bekk mhux biss naraw x'inhija s-sitwazzjoni tar-relazzjonijiet ta' bejnietna, iżda wkoll biex intennu l-femmit tagħna kemm fuq l-isfidi kif ukoll l-opportunitajiet tal-kooperazzjoni tagħna. Aħna li l-interlokuturi tagħna torok se l-om il-messaġġ ċar illi huma b'mod urġenti u effettiv jindirizzaw in-nuqqasijiet u kwistjonijiet pendenti identifikati kemm min-naħa ta' fir-rapport illum kif ukoll mill-Kummissjoni u l-Kunsill. Fl-istess waqt jiena nemmen illi in-naħat kollha għandhom ħafna xirbħu minn dialogu intensiv fuq livelli kollha. Min-naħa tagħna il-Presidenza flimkien mal-Istati Membri u l-Kummissjoni sejrin ikomplu nagħmlu dak li nistgħu biex immexxu il-sitwazzjoni l qudiem Jiena nirringrazzjakom għall kontribuzzjonijiet tagħkom u anki għall isforzi tar rapporter Kati Piri biex bekk trattatu ħarsa ġenerali dettaljata dwar dak li qed jiġi fit-Turkija. L-irwol tal-Parlament Ewropew huwa importanti fil-proċess wiesa politiku li aħna noperaw fih biex bekk ikun hemm l-involviment taċ-ċittadini, torok u anki tal-Unjoni Ewropea f'diskussjonijiet demokratiċi. Xi ħaġa importanti din huwa tal-interess kemm tat-Turkija kif ukoll tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna mill-ġdid tal-attenzjoni tagħkom. Thank you, Madam Minister, and uh, now ask the rapporteur. Issa, insaqsi is-Sinjura Rapporter biex titkellem għal żewġ minuti. Minister, and thank you, colleague. Grazzi, President, kollegi. Nerġa' nirreferi għal dak li għal konsell inti għetajt illi għandna nħallu kanal li kollha miftuħin mat-Turkija. Naqbel, imma il-kanal ta' sħubija għandna naqdu għax dan sar kanal assurd meta nitkellmu fuq uh, li għandna nkomplu e, nimxu fuq dak li qed tagħmel Turkija. Jiena qed pjaċir nisimak tajti li nhar il-ġimgħa e, se tagħmel id-drittijiet tal-bniedem fuq net tal-aġenda tiegħek. Però nixtieq nisma' wkoll mill-Kunsell kif inti e, mill-Kunsell kif se tgħinu lid-demokratiċi tagħkom lil dawk li qed jiġildu għad-drittijiet tal-bniedem. Din se tkun kundizzjonalità importanti għar relazzjoni fil-kummerċ ukoll, nispera li l-Kunsill kollu strateġija aktar tajba milli kellu sissa. Ħames kollegi f'din il-Kamra biss qablu ma dak li qed il-Kunsill. Għandna maġġoranza kbira f'din il-Kamra biex eh, inwaffqu dawn it-taħdidiet ta' sħubija illi inwaqfu id-diskussjoni mal-President Erdogan fuq isħobija għaliex dak li qed jiġri huwa assurd. Smajna wkoll xi kollegi mill-Lemin Estrem u mill-PPE illi jridu jieħdu pass ieħor mhux iwafqu biss id-diskursati imma illi inneħħu l-istatus ta' tat-Turkija bħala kandidat. Issa jiena sorpriża dwar dan għal 10 snin kellna rapporter mill-PPE il qatt mamel talba ta' dan it-tip. Mela allura kjoġobkom, ejja wafqu diskussjonijiet, imma ma morrux sa' emmek, forsi fissin li ġejjin l-affarijiet jitjiebu, aħna nafu illi il-koll nittamaw illi l-affarijiet morru għall-aħjar, u allura ma nix inwafqu eh, għal kollox u għal dejjem it-taħdidiet ta' sħobija, imma għalissa ejja inwafqu għom, pero mux innaħu minn kandidat. Grazzi, il-votu huwa għada, issa nishtiq namel ftit eh, punti dwar regola wieħed seba' wieħed b propost mill Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali la ma kienx hemm oġġezzjonijiet eh, fi żmien 24 sija, l-interpretazzjoni hija meqjusa approvata skont ir-regola 226. Issa, l-aħbar li mis i rigward ir-rakkomandazzjonijiet għal dak li għal Kumitat Ekon illi ma jkonniex oġġessjoni għall atti delegati ħabra e, eh, fis-seduta tal-bira. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet fl-24 sija. E, allura skont paragrafu 6 e, eh, tiġi approvata. Dan se jiġu pubblikata bit-test adottat ta' għada l-4 13 ta' Marzu 2019. Issa kollegi aħna se nkomplu bil-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna illi huwa punt dwar is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezuela, dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Oli tal-Unjoni għall affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà jiena naf li l-Kummissarju Bibica se jkun hawnhekk fisem ir-rappreżentant Oli. U allura se ngħaddim l-ewwel kelma lill-Kummissarju Mimika. Aħna nilqaw il-fat li l-Parlament qed jiffoka fuq is-sitwazzjoni tal-Venezuela u l-impenn tagħkom għal soluzzjoni li hemm f'din il-kriżi. Importanti li nużaw da kollu li għanna biex ikonna soluzzjoni demokratika u paċifika biex ikonna elezzjonijiet presidenzjali kredibbli. Mill-aħħar dibattitu fuq il-Venezuela f'din il-plenarja fl-aħħar ta' jannar żdiedet it-tensjoni u l-polarizzazzjoni. Il-kondizzjonijiet ta' ċittadini iddeterjoraw ukoll. In-numru ta' Venezuela li telqu mill-pajjiż tagħhom jibqa' dejjem jikber u skont u l-UNHCR madwar 2.7 miljun Venezuelan telqu mill-pajjiż mill-2015 u numru jista' jiżdied sa 5 miljuni sal-aħħar tas-sena jekk il-kriżi tkompli tiddeterjora. Il-blackout riċenti li kien hemm li għadha tefetwa ċertu stati qed tkompli tiddeterjora s-servizzi tas-saħħa u l-provvista tal-ilma u tal-ikel. Kif il-kol nafu, din il-kriżi għandha problema istituzzjonali u politika. Situazzjoni sitwazzjoni ila għaddejja snin battakki kontra id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Soluzzjoni tal-kriżi għandha tkun waħda politika kif ukoll waħda demokratika. Għanda tkun waħda paċifika u għandha tkun tal-Venezueljani il-poteri tal-Assemblea Nazzjonali iridu jiġu irkuprati għax bħalissa dik hi l-uniku entita' eletta b'mod demokratikament fil-pajjiż. Aħna sejjaħna wkoll li l-President eh, Juan Guaido jiġi rispettat. Huma għandhom dritt jeżerċitaw il-mandat politiku tagħhom mingħajr biża ta' intimidazzjoni jew inkella konsegwenzi għar. Għażla militari se tkompli tikser id-drittijiet tal-bniedem u se ġib aktar sofferenzi għan nies tal-Venezuela. Fl-istess ħin huwa essenzjali li aħna nevitaw zida fil-vjolenza fil-pajjiż. Aħna sejjaħna biex jifqu l-attakki u l-intimidazzjonijiet lejn iċ-ċittadini mill-forzi tas sigurtà u minn gruppi armati. L-uniku mod ta' kif aħna nistgħu intemmu din il-kriżi u li nħallu iċ-ċittadini tal-Venezuela jewru r-rieda tagħhom permezz ta' elezzjonijiet eh, demokratiċi li jkunu trasparenti. Għalhekk l-Unjoni Ewropea promoviet il-ħluq ta' grupp ta' kuntatt għal Venezuela. Lan ta' dan il-grupp u illi noħolqu kundizzjonijiet għal proċess politiku illi għandu jwassal għal elezzjonijiet presidenzjali aktar ħilsa u aktar trasparenti. Issa, rridu naraw jekk hemmx garanziji illi nagħtu ftit aktar lok għal kredibilità fil-proċess elettorali. Hemm bżonn li jkun hemm kunsill elettorali u reġistru ta' l-elezzjoni jiġi aġġornat ukoll. Il-gruppi kollha u l-mexxejja kollu kollha għandhom ikunu kapaċi jikkompetu fuq livell eku. L-osservazzjoni għandha tiġi assigurata wkoll il-proposta tagħna ma tħares lejn il-ħin. Aħna konvinti li inizjattiva xirqa tista' twassal għal tnedija ta' proċess politiku ġdid u għal elezzjonijiet ġodda. Sadan it-tant importanti naraw x'inhu l-bżonnijiet tal-popolazzjoni Ma nistawx nistennew li nsolvu l-kriżi qabel nagħmlu dan għax hemm il-ħajjiet fin-nofs. L-għajnuna umanitarja għandha tasal għant min għandha bżonna fl-aħħar sentejn l-Unjoni Ewropea batet aktar minn 67 miljun euro f'assistenza ta' sviluppu ta' għajnuna umanitarja. Waħna lest nżidu dan l-ammont jekk ikun hemm bżonn għandu jkun hemm mekkaniżmu internazzjonali għal koordinament ta' din l-assistenza umanitarja fil-Venezuela flimkien mal-ġnus ma'quda u mal-imsieħba internazzjonali tagħna. L-għajnuna għandha tasal b'mod imparzjali bbażat fuq il-bżonn tal-popolazzjoni u mhux fuq l-aġenda politika u l għandha titqassam minn nies indipendenti taħt il-ġnus maquda. L-għajnuna m'għandix tiġi ippolitizzata għandha tkun biss mezz ta' għajnuna umanitarja. Aħna qed naħdmu fuq dawn l-oqsma. Jiġifieri l-elezzjonijiet trasparenti u l-għajnuna umanitarja. Fi frar iddiskutejna l-kundizzjonijiet u l-garanziji biex ikollna elezzjonijiet kredibbli imma anki kif se waslu din l-għajnuna. Laqa ta' uffiċjali għolja iddiskutew ukoll xi xista jsiru se jkun hemm laqgħa oħra fl-aħħar ta' Marzu fl-Amerika Latini. Aħna l-Ewropej maħniex neutrali. Aktar minn miljun Venezweljan jew għandhom passaport Ewropew jew għandhom familja fl-Ewropa u aħna aħna konxi minn dak li għaddejjin minnhom iċ-ċittadini tal-Venezuela u nies tal-Venezuela iridu bidla. Il-bidla ma tistax tiġi imposta minn barra imma tittiġi mill-Venezuela stess biex tkun sostenibbli. Aħna se nagħmlu dak kollu possibbli biex in-nies tal-Venezuela ikunu s-sida tad-destin tagħhom stess. Grazzi. Issa se nkomplu bil-kellima fisem il-gruppi politiċi u nibdew għal PPE Missur Gonzales Pons. Sinjuri, jekk aħna llum nispiċċaw bla dawl, f'sija imutu kollha il-pazjenti li jinsabu fl-ICU fi 15 il-sija nispiċċaw bla insulina, 20 sija m'għandniex iżjed ilma. F'ġurnata l li li nsibu fil-friġiż jispiċċaw jaqta' u imutu trabi li jem fil-taqsima ta' dawk li għadhom kif twildu. L-ilma ma jibqax tajjeb għax-xorb u mill-ħames tijem imutu l-pazjenti li għandhom bżonn id-dializi. Tkun katastrofi enormi. U dan huwa dak li qed jiġri fil-Venezuela aktar minn mit sija bla dawl. Il-poplu tal-Venezuela ma jistax jiffaċċja l problemi tal-ġuħ, għax, nuqqas ta' mediċini quddiem dawk il-persuni il li qegħdin iduru bil blarmi qegħdin kisru l-monita maduru sar il-metafora tal-mewt fil-Venezuela. Ir-reġim tiegħu hija il-mewt. Ma nistgħux insolvu il-problemi dawk li jħolquhom, ma nista' ma jistgħux isolvu l-problemi dawk li ma jarawhomx. L-Unjoni Ewropea trid tinsisti fuq il-bżonn li jiġu meħlusa il-priġunieri politiċi kollha u jibdew minn Luis Carlos Diaz Spanjol li illum sparixxa biex iwetta x-xogħol tiegħu ta' ġurnalist. L-Unjoni Ewropea trid iżżid il-lista ta' sanzjonijiet, il-lista ta' dawk li huma sanzjonati. Ma jistax ikun li eh, n-nies jiċċelebraw fil-kapitali meta eh, imbagħad hemm nies li qegħdin il-ibatu. L-immaġni tal-aħbarijiet tal-lum huwa il-poplu tal ta' Karakas li jmorru sa' xmara biex jiġbru ilma maħmuġa bid-dranaċ biex ikunu jistaw jixorbu demokrazija ta' Venezuela jatana u koll il-ġuħ ta' tal-Venezuela għanda tkun għandu jkun il-ġuħ tana jekk mhux konvenzjoni għall-inqas għaliex hemm żewġ miljun Ewropej li hum għandhom xi rabta mal-poplu Venezuelan. Aħna jekk aħna verament nemnu fil-prinċipji tagħna ma nabbandunawx l Guaido u lanqas il-poplu Venezolan. Uh, Tondo to speak now for one minute. Issa, is-sura Tondo jarwija għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Jiena naħseb li jista' wasal iż-żmien li namlu dbassir serju ħafna u drammatiku ħafna. Mhux biss għannu għasta dawl, imma jiena nishtiq forsi li għandi żball, imma jiena nemmen verament li qegħdin jikbru ir-riski ta' eh, li, li kunem anka gwerra ċivili eh, fil-Venezuela. Fil spera li għandi żball. Imma ir-rovina tal-pajis tista' twassal għal problemi soċjali u anka m'għandix soluzzjoni għal dan. Sinjuri, il-grupp ta' kuntat Jina nemmen li l-Unjoni Ewropea li qed tipprova ssib negozjati paċifiċi ħruġ demokratiku minn din is-sitwazzjoni. U ċertament l-uniċi li jistgħu jitkellmu mal-gvern u l-oppożizzjoni llum hija l-Unjoni Ewropea u l-grupp ta' kuntatt Costa Rica, Ekwador, il-Bolivja u dawn il-pajjiżi jistgħu u għandhom jagħmlu rikonċiljazzjoni interna, ħruġ paċifiku intern m'hemmx mod ieħor sabiex il-ħruġ ikun demokratiku paċifiku. Grazzi. Thank you, colleague, Mr. Tannock, for one minute. L-Onorevoli Tannock, bil-mikrofoni jek joġbu. Now it is. Thank you. Mr. President, eh, il-fatt li kienx hemm elettriku kienet daqqa ta' ħar toħra nies tal-Venezuela, l-aħħar sfida illi kellhom. Madana kollu hemm segretezza kbira. Qed jgħidu li dan kien sabotaġġ mill-Istati Uniti. Imma dan kollu ġej mill-korruzzjoni li kien hemm taħt ir-reġim ta' Chavez. Ir-rapporti jissuġġerixxu illi kif ippruvajna insolvu s-sitwazzjoni komplejna id-deteriorajna l-affarijiet. Diffiċli inti tinnota kemm huma severi l-problemi għax l-isptarijiet u servizzi oħra verament qed jerqu. Juan Guaido għandu jiġi rikonoxxut bħala l-President interim biex nagħtu ftit eh, tama lil dan il-poplu mkisser. Grazie, Presidente Venezuela bi. Grazie ħafna. Grazzi President, il-Venezuela għaddejja minn ksur kbir ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll nuqqas ta' ikel mediċini u hemm eh, violenza, repressjoni politika u dan obbliga aktar minn 3 miljuni ta' persuni jaħarbu mill-pajjiż. L-istrateġija ta' kontroll soċjali permezz tal-biża u l-kastik min jixtieq eh, bidla hija verament ta' stmerrija l-gvern tiegħu qed jgħallem kif l-aktar nies foqra jixtiequ eh, jiġu defiż pajjiżi imma ikomplu joqtol u eh, jeddidhom. Amnistija Internazzjonali tal-20 ta' frar Madura jilħaq seba' u 80 eh, tal-popolazzjoni u l-paga minima hija ta' 6 dollaru fix-xar Hemm il-lista tal-iżjed nies, din hija lista tal-iżjed nies aktar korrotti pajjiżi li sabu fi gwerra għaliex Maduro jinsab fi gwerra kontra l-poplu tiegħu stess. Jien nitkellmu dwar il-ġustizzja fil-Venezuela qed inkunu sarkastiċi qed naraw eh, eżekuzzjonijiet barra mill-liġi. U kif ikun kif qalet Amnesty International fir-rapport li ġie ppreżentat u hemm referenza ta' orrur ta' torturi. Id-demokrazija miex hemm l-Assemblea Nazzjonali eh, Ma mandiċ rwol tajjeb. Guaido huwa il-president eh, leġittimu, mux Maduro, il-pajis ilu ħames tijiem minajr eh, elettriku u n-nis qed jihdu l-ilma mill-xmara u min ħaj jitkellem dwar il-proċess rivoluzzjonarju ħajja appoġġawh. Ir-rivoluzzjoni sa l-aħħar Venezolan eh, mhuwiex ta' dawk li qegħdin jitkellmu fuq il-dawl, medicini, mediċini, dawl dan li għandu bżonn il-poplu, jiena nitlob li il-kollegi tagħna, l-aħwa tagħna ikollhom l-appoġġ kollu u jkun hemm sanzjonijiet. Grazzi issa għal gwe għal minuta u nofs. Is-sur per Pernuj. Jiena jidir li qed ngħix mar il-lejl mux etnajta għal-kemm il-darba, anzi deja vu, mux ehm, etnajda għal-kemm il-darba, tkellimna fuq il-Venezuela għawek, jew inkella kemm il-darba, ehm, tkellimna dwar interventi militari, jew inkella l-agendi eh, violenti militari, jena naħseb fil-Libja u s-Sirja għanna l-istess gideb ta' demokrazija u drittijiet tal bniedem meta l-unika ħaġa importanti kienet li nwaqqaw il-gvernijiet sovrani biex namlu aċċess għal gas jew għaż-żejt. Tridu naħsbu dwar il-tkissir komplet tal-istat Libjan fil-Venezuela qed nużaw l-istess gideb eh, wara falliment ta' golb ta' stat Kif ukoll il-blokkar eh, umanitarju qed nara bħala kriżi umanitarja din hija kriżi ta' ġestjoni ma dawn huma l-istess gideb li rajna eh, fil-trakkijiet ta' għajnuna li ġew maħruqa qed kisru il-karta tal-ġnus maquda dan sabiex iwaqqaw eh, gvern li ma jġobhomx. Il-foqra ma kienux importom minnhom meta kienu qed imexxu lilhom infisshom u xi ngħidu dwar 500 tfal li jmutu kull sena u il-mexxejja li ġew maqtula f'dawn l-aħħar dawn l-ewwel tliet xhur tal-2019 tibqgħux tikbu tikdbu neħħu idejkom minn fuq il-Venezuela. Issa, Is-Sur Papadakis għal minuta għal mhux affiljati. Kollegi, se nisimgħu il-kollega Papadakis kif smajna lilek għal minuta jekk jogħġbok. in-nies tal-Venezuela biss jistgħu jiddeċiedu dwar il-futur tagħha eh, fl-affarijiet domestiċi. L-imperjalisti u dak kollu li qed jiġi fl-Amerika Latina iridu jiġu indirizzati għax huma ma jimportom xejn minn nies tal-Venezuela huma moħħom biss fl-affarijiet tagħhom aħna nikkundannaw dak li qed jiġri. Aħna nappoġġaw in-nies tal-Venezuela u l-Partit Komunista. L-imperjaliżmu jista' jitkisser u jirpu ċittadini. Issa għal minuta sur panzeri. Grazie Presidente. Grazie Sur President. Wara r-riżoluzzjoni ġiet approvata ftit ġimatilu, jiena kont qed nistaqsi x'inhuwa x-xogħol prinċipali li l-Parlament Ewropew ikollu jwettaq biex ikun jista' jikkontribwixxi biex isolvi din il-problema tal-Venezuela. L-ewwel ħaġa rridu nagħmlu hija li dan id-dibattitu ma nħalluhx sempliċement bħala propaganda. Jiena naħseb li s-sitwazzjoni ta' waqfin politiku bħalissa hemm bżonn insibu ehm, ħruġ għall elezzjonijiet eh, presidenzjali li huma ħilsa li soluzzjoni tagħhom tista' tkun paċifika u demokratika m'hemmx u ma jistax ikun hemm għażliet oħra, possibiltajiet oħra xdew niħolqu eh, aktar ħsara lil popolazzjoni rridu nagħtu għajnuna umanitarja li tiġi ehm, mitħalla tidħol permezz tal-kanali eh, xirqa. Jina rrid ngħid li ipoteżijiet oħra huma biss eh, jagħmlu ħsara. Situazzjoni bħal di li hija komplikata u diffiċli jiena naħseb li l-unika ħaġa li trid tmexxina hija l-intelligenza politika. Grazzi. Għal minuta u nofs is-Sinjura Beċero Bestaċera. Grazzi, Sur President, tafu għaliex Venezuela tinsab fid-dlam, għaliex il-kriminali għandhom bżonna biex iwet u għandhom bżon id-dlam biex iwet u ir-reati tagħhom. Ir-reġim ta' Maduro għal responsabli ta' dan huwa korrott, memx ikel, memx dawl, memx eh, medicini. U r-reġim ta' Maduro huwa responsabli ta' kull tarbija, ta' kull persuna li tkun ma tiflaħxu tmut fi sptar minħabba dan il- nuqqas ta' dawl. Ir-reġim huwa responsabbli tal-arrest u il-ħabs illegali tal-ġurnalist Luis Carlos Diaz. Aħna ħankomplu b'dan il-mod fil-grupp internazzjonali ta' kontat, eh, ħaġa ridikola, ħat id-diskredita l-Unjoni Ewropea, xejn mu jaħdem bħalissa ma jistax tixbet il-flus, ma tistax tixtri li kellem kollox l m'hemmx ilma. Venezuela għanda president eh, intermedju leġittimu. Jekk dan huwa il-pjan dan għandu jkun il-pjan ta' Ewropa u Juan Guaido u Guaido huwa l-unika kuntat li għanna bħalissa. U dak li ġittame sinjura Mogherini hija li ċempel lil sur Guaido u staqsi eżattament x'nistgħu nagħmlu bħala Unjoni Ewropea għalih u għan poplu tal-Venezuela. Grazzi. Thank you. Uh, now for Issa għal minuta u nofs is-Sinjura Gomez. Ma tantx hemm ikel li wieħed jista' jiekol fil-pajjiż kif nafu għandna tfal u ħafna ħafna oħrajn illi qed ibatu u ma tnaqdu xejn. U allura iva b'xi mod iridu nagħmlu intervent għal dan il-poplu tal-Venezwela mhux se nsibu soluzzjoni inkella ma rridu nagħmlu xejn ħlief inħarsu lill-poplu tal-venezwela biex b'hekk il-gvern ta' maduro u dawk li appoġġjawh iridu jgħodu għall ġustizzja li trid tiġi applikata għal dan il-pajjiż b'hekk iridu nagħmlu intervent bħala unjoni però kwistjoni ta' żmien issa. Ma nistgħux inkomplu nappoġġaw lil Maduro u id-batija illi huwa qed eh, jitfa' fuq il-poplu tiegħu stess. Mrs. Issa l-minuta nofs Sinjura Haranzova. Grazzi ħafna. Venezuela tinsab fil-xifer l-irdum ħati kollassa il-tuħta dawl tal-axħar ġranet u għuħet minn dawk il-kazijiet li konferma li Maduro mhuwiex il-mexxej li għandu bżon il-pajis u tiran huwa eżempju ieħor ta' dak li qegħdin ibatu il-poplu tal-Venezuelan tal-Venezuela tal venezuelan tal venezuela tal tal venezuela minn li għandhom gvern li la jirrapprezentom u laqqas jirrespettom. U dan il-tuħ ta' dawl juri li l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' tistenna hemm bżonn li nwessaw is-sanzjonijiet kif ukoll nassiguraw li ir-reġim iċedi is setta b'mod paċifiku. L-Unjoni Ewropea għandha żewġ għażliet li tappoġġa b'mod attiv soluzzjoni legali, paċifika u demokratika palma tiġi propost minn Juan Guaido, jew inkella toqgħod tistenna u tara u tkun xi trut ta' aktar til, aktar reati, aktar dbatija qabel il-Venezuela ċedi kompletament. L-għażla tagħna irridu nirrispettaw id-demokrazija u l-Kostituzzjoni tal-Venezuela fl-approċċ tagħna u ovvjament dan ifisser li rridu nirrikonoxxu wkoll lil Guaido bħala President intermedju. Jina nittama li nkunu nistaw dal-waqt nirċivu lil President Guaido f'dan il-Parlament. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi ħafna. Kollegi, issandi lista twila għal talbit tal-kelma taħt il-proċedura tal-catch DI. Se niprofa nikkuntenta lil kulħadd. Edin ftit tard, però rridu nżommu mal-minuta illi għandna kull wieħed. Jekk le, ikolli inqassar il-lista. Blue card? Le, inti qiegħed fuq il-lista. Insomma, kieku biss xorta kontart biex eh, titkellem taħt il-proċedura KHDI imma diġajet qiegħed fil-lista. Mela, ħanibdew blow il-kollega. Urgenzja id-urgenzja. Din hija sitwazzjoni ta' emerġenza. U bil-blackout iktar u aktar qegħdin nifhmu s-sitwazzjoni ta' miżerja li hemm fil-pajjiż. Però hemm ukoll urġenza tal-ilma. L-istarijiet magħluqin u allura irridu ngħinu lil dawk li qegħdin f'periklu li jmutu. Din mhux biss problema ta' dittatura u nuqqas ta' demokrazija, iżda issa kwistjoni ta' ħajja u mewt kwistjoni ta' sopravivenza ta' għajnuna umanitarja. Ħafna drabi hawnhekk fil-Parlament diversi deputati tkellmu kontra dak li tiseħ u tajjeb għaliex l-Unjoni Ewropea u l-komunità internazzjonali damu biex jirrikonoxxu li Maduro huwa dittatur mhux biss iżda huwa despota u allura f'ċertu sens it huwa qattil fir-rigward tal-poplu tiegħu stess. Grazzi. To one minute because we have a long... Zombu ma' minuta xanna lista twila u ma rridx inqas mill-ħin ta' ħadd. Ikellim li miss. Grazzi, President. Jena favur id-demokrazija u illi favur, ovvjament, dan il-valur. U għalhekk jiena xtaqt insemmi illi pajjiż fi stat terminali bħal Venezwela jurina li hemm sara li tissir fil-konfront ta' kulħadd qed ikun hemm imwiet U anki l-istarijiet għedin situazzjoni mwera minħabba nuqqas ta' risorsi, missa eh, nuqqas ta' provvista tal-elettriku u allura Dan huwa insult għal miljuni li bħalissa qegħdin ibatu f'dan il-pajjiż. Snin u snin ta' inkompetenza u korruzzjoni waslu għal din is-sitwazzjoni. U anki kien hemm offshore li ntuża biex ħafna flejjes joħorġu mill-pajjiż. U dan lura huwa huwa ovvju li għandna qatt ta' reat kontra l ċittadini tal-pajjiż. Situazzja Is-sitwazzjoni fil-Venezuela verament hija waħda serja hija drama li qed teffettwa l-ommijiet, it-tfal, il-familji kollha. Il-kriżi li hemm Mill-opinjonijiet li smajna, naħseb li ħafna minna ma tantx huma realistiċi u ma jirriflettux ir-realtà li hemm fil-Venezuela, jiena naħseb li l-interventi politiċi tagħna se jkollhom impatt limitat ħafna ħafna ħafna rridu nikkonċentraw fuq il-mobilizzazzjoni tal-opinjoni internazzjonali u l-inlestu lajnuna umanitarja importanti niftakru illi il-Venezuela għandha dawn id-diffikultajiet mill-1948 de facto u id-dibattiti tal-lum musejjina xej il-Venezuela jekk mhux se nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni u nibatu għajnuna umanitarja. Grazzi ħafna Sur Sala Franca Sanchez għal minuta. Il-Gvern usurpatur tal-Venezuela qed iżom ruħu fil-poter bħala konsekwenza tal-użu u l-eżerċitar tas-setta tas-saħħa. Hemm ħafna eh, kemm kemm iżjed batija jridu jgħaddu minna l-poplu tal-Venezuela, kemm iridu jmutu aktar nies qabel ma jaqa' eh, kompletament is-soċjaliżmu Is-sitwazzjoni hija kaotika sur President u hemm ir-repressjoni li mhux qed tieqaf. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-ġurnalist li semmew kollegi oħra li aħna wkoll nitolbu li jiġi meħlus immedjatament rajna Eh, dak li ġara fil-ekwipaċ tal-Air Europa, rajna il-problemi li jem fil-frontiera mal-Kolombja, l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa ma tajt xej u il-ksur gravi u sistematiku tal-drittijiet tal-bniedem sur komissarju rridu napplikaw sanzjonijiet diplomatiċi b'mod immedjat. Jimma smajt l-ebda il-President qed jinterrompi. Issa is-Sinjura Jimenez għal minuta. uno de los países más ricos Wieħed mill-iżjed pajjiżi ehm, li għandhom riżorsi enerġetiċi spiċċa ħames tiem bla dawl. U din mhix it-tort tal imperjalisti jew inkella ta' xi kospirazzjonijiet oħra, Fil-waqt li fil-Venezuela iċ-ċittadini kif bħalma qalu l-kollegi qegħdin ippruvaw jiksbu l-ilma kkontaminata mniċsa u jmutu n-nies fl-isptarijiet mill-2013 l-installazzjonijiet elettriċi tal-Venezuela huma militarizzati u Kuba għadha teġixxi bħala vampir tiġbed aktar minn 800 eh, mm, barmil ta' żejt kuljum. Iċ-ċentrali elettriċi rridu jingħataw lura lill poplu tal-Venezuela li huma rappreżentati minn Guaidó u minn flok li jimbatu dan iż-żejt eh, palma kien jagħmel il-gvern ta' Maduro lil Kuba din hija xi ħaġa rridu nagħmluha mill-ewwel. Grazie, Presidente. Signora Bilbao, grazie ħafna President, Kommissarju il ġu il-nuqqas ta', medicini, korruzzjoni, dawn ilhom snin jaffetwaw il-Venezolani meta Maduro tilef fil-elezzjonijiet ivvinta mod kif jibqa' fis-seta u mbagħad waslu sanzjonijiet il-qtuħ ta' li qed naraw bħalissa u l-problemi fil-pajjiż qed jaslu għal inkapaċità huma r-riżultat tal-inkapaċità diżumanità ta' dan ir-reġim. Dan din hija dan huwa reat ta' nuqqas ta' umanità. Il-ġimgħa li għaddiet jiena smajt il-vittmi ta' Maduro nis eh, edukati ġvrim taħriċ li huma kundannati għal ġuħ għal marġinazzjoni irridu ntuhom għajnuna umanitarja ġiet imblokkata mid-dittatur, irridu elezzjonijiet ħilsa u fil-paċi. Aħna jenqajna f'kuntat mal-grupp ta' kuntat biex ikun hemm situazzjoni ċara u komuni biex ikonna elezzjonijiet ċari. U jiena assolutament kontra kwalsiasi ħaġa, kwalsiasi soluzzjoni li toħroġ barra mill- Eh, mid-drittijiet tal-bniedem. Grazzi, Signor Miranda, grazzi Sur President eh, toħta dawl fil-fattiva fiziku ma anka ta' informatika biex nitkellmu dwar il-situazzjoni reali. Inti rajt l-artiklu ta' New York Times, jina naħseb li il-gazzetta tal-Amerika ta' fuq tal-Stati Uniti hija eh, għandha konspirazzjoni ma' Maduro hemm ħafna gideb li qed isir imma il-poplu ta' Venezuela ma jinteressomx. Jintkelmu dwar il-konsum intern ta' Spanja biex jiġġorġu eletti anka għal grupp ta' kuntatt ta' Montevideo. Mettet infittxu soluzzjoni ta' dialogu, kif nistaw nitkellmu fuq dialogu jekk intom ma tridux id-dialogu, tridu business as usual, il-negozju, il-żejt, flus, flus u flus. Tridu titħasbu fuq kollox għaliex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 una. Sur komissarju, kollegi, ħan itlobkom erba' affarijiet waħda. Ħallu fil-paċi l-Venezuela bħalma għal il-komissarju eh, jkunu il-ċittadini tal-Venezuela jiddeċidu l-ġejni tagħhom it-tnej li ma tkunux ċiniċi li taraw fil-verità il-demokrazija, drittijiet tal-bniedem li jikundannaw l-attakki u l-azzjonijiet kriminali tal-Istati Uniti. Attakki bħal dak li wassal għal dan il-tuħ ta' dawli qed nitkellmu fuq u għawek imma mhux qed ngħidu minn fejn ġej. It-tielet li nuri li nuru li l-poplu eh, venezuelan verament jinteressakum mhux biss iż-żejt kif ukoll tużaw il-ħin tagħkom biex tfasslu politiki li ma jippermettux eh, dan il-faqar li qed jaffettwa dawn iċ-ċittadini. Grazzi. Uh, Grazzi sa Signora Pimenta Lopez għal minuta. L-Onorevoli Grazzi, il-kredibilità għal dak li huwa tal-Venezuela, kull darba qed tonqos għaliex jkun hemm gideb bla xkiel. Dan il-tuħ ta' dawl il-blackout li hemm qed ngħidu li huwa responsabilità tal-gvern rida terroristika. Imma ma rridux ninsew li t tentattiv tagħkom li jkun hemm appoġġ lill-oppożizzjoni Il-fatt li intom issegwu l-amministrazzjoni ta' Trump dan kien ta' noqqas ta' suċċess u anka li provajtu eh, tibatu lajnuna umanitarja. Irridu nirrispettaw is-sovranità. Din nipprovaw eh, nqabdu il-pajis b'interventi li għandu xaqsma interessi, anka per eżempju tal-Portugal, il-poplu tal-Venezuela, nizel fit-toro u tenna li m'għandix ma jridx jitlef l-indipendenza tiegħu. Ħallu għal Venezuela. L-Onorevoli Etheridge għal minuta, situazzjoni fil-Venezuela hija traġedja kbira. U dan waslet permezz tas soċjaliżmu li dejjem twassal għal katastrofija eh, u il-soċjaliżmu <laughs> assolut wassal għal katastrofi assoluta. L-unika ħaġa li nista' ngħid li forsi tagħmel aqar Ija l-interventi jisiru għandhom intenzjoni tajbin imma mħawda. Jina għalek nissuġġerixxi li l-atturi barranin l-oħra u l-Unjoni Ewropej għodu attenti ħafna u għandhom jitkellmu e, imma n-nis ta' Venezuela b'mod diplomatiku meta jirġgħu u fuq saqajhom. Grazzi. Mela, sfortunatament Issa anzi, issa wasal iż-żmien għal risposta tal-Kummissar. This has been a very useful and meaningful exchange. Mela, dan kien dibattitu tajjeb ħafna u nirringrazzja lill membri onorevoli għall-interventi li għamlu. Il-politika tal-Unjoni lejn il-Venezuela se tibqa' iżomm iż-żewġ elementi ta' pressjoni u ta' politika biex naslu għal soluzzjoni demokratika u paċifika. Aħna se nibqgħu naħdmu ma' pajjiżi tal-reġjun u ma' internazzjonali permezz tal-grupp ta' kuntatt internazzjonali u se nużaw l-istrumenti kollha tagħna biex inwaslu il-pajjiż għal soluzzjoni paċifika u negozjata. In-nies eh, tal-Venezuela kemm dawk li qegħdin fil-pajjiż kif ukoll dawk li qegħdin barra l-pajjiż se jibqgħu fil-qalba tat-taħsib tagħna u se nibqgħu nagħtu każ il-bżonnijiet tagħhom. Għal darboħra, kollegi, nerġa' nuri l-apprezzamenti għaj lejn ir-rwol tal-Parlament fuq din il-kwistjoni daqshekk importanti fuq l-aġenda internazzjonali. Grazzi ħafna jiena nifhem illi kollega rrit jitkellem taħt il-proċedura tal-kedġ tiegħi. Però għaluli bih meta konna ġabdejna il-proċedura tal-kedġ DI u l-lista mbagħad tkun magħluqa, jiġifieri skużani kollega, ma rajtek xina, missa ma nista' nagħmel xejn fuq għaxorta. All of them. And I wrote down before Can you, can you speak? Ek joġbok, tkellem fuq il-mikrofonu għandek minuta, ara, ħanħallik. Le, ma tiex titkellem issa l-minuta? Ma nixħin. Ir-regola i illi l-proċedura ta' catch DI trid tapplika għalija qabel ma nibdewa. Jiġifieri jekk kif nibdewa ma tistax issaqsi għal kelma mbagħad. Imma Jien ma rajtekx, skużani, ħantik minuta biex titkellem jekk trid. I'm sure you can speak even without the paper. From here. Okay. Ħan itkellem minna wara tajt il-kellima. Jina naf li l-Venezuela għaddiet minn periodu ta' dlam dak li konna nafu imma pi' eh, kriżi umanitarja bla eh, preċedent, aħna m'għandniex bżonn metafora dinja hija realtà dan huwa belt fejn qed imutu it-tfal fl-isptarijiet li m'għandhomx eh, dawl, li m'għandhomx ilma. Rajna il-reazzjoni ta' Maduro fil-frontiera li ħara il-trakkijiet eh, eh, bil-medicini qoddim il-morda li qed jaħraq l-ikel qoddim dawk li għandhom il-ġuħ li l-Unjoni Ewropea qatt m'għandix grupp ta' kuntatt u eh, Maduro jitħaq b'dan il-grupp ta' kuntatt u dialogu li jilu għaddej xhur u snin jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea ma tistax titkellem dwar elezzjonijiet ħilsa mod mhux konkret, trid titkellem ma' Guaidó, trid tagħmel data, trid ikollha tkun taf x'qed jiġri mhux mux titkellem biss fil-vojt. Għalek, l-unika ħaġa li nixtieq ngħidlu l poplu ta' Venezuela li hemm ħafna nisu tinqata il-kellima. L-istess regola għal kulħadd minuta mhux aktar din tard. U għal darboħra, nixtieq infakrek dak li jett fuq ir-regoli fuq il-proċedura tal-kaċ li għaj m'għandix possibilità oħra eh, il-votazzjoni ħassir eh, fil-sessjoni parzjali li jmiss, s ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda li huwa il rapport ta' Signora Fotiga. Iġbiri segwitu moti mill-SCAA e sentej wara rapport tal-Parlament Ewropew dwar komunikazzjoni strateġika tal-Unjoni Ewropew biex kontrobatti l-propaganda kontrija minn partijiet terza. Terzi, e, il-Sinjura Rapporter Fotiga għal 3 minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, kollegi. Huwa li għalija li nippreżenta rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill u l-Viċi President eh, rappreżentanta Olja. Imħejji sentej wara l-adozzjoni tar-rapport importanti fuq li jusratkom biex tiġilet il-propaganda ostili kontrija minn partijiet terzi. Jiena kont ir rapporter tal-Parlament Ewropew għal rapport liħor ukoll L-ewwel rapport li ġi adottat fl-2016 f'Novembru dan ġi maqsum żewġ partijiet li indika l-atturi ewlenin. F'din il-ħidma kontra l-Unjoni Ewropea fil-preżentazzjoni ta' propaganda ostili fil-fat kien hemm attur tal-Istat, ġifieri l-Federazzjoni Russa, kif ukoll atturi mhux tal-Istat, ġifieri l-aktar organizzazzjonijiet eh, islamisti radikalizzati pal ISIS, din id-darba ħna d-deċidejna n-istrutturaw il-rapport u rakkomandazzjonijiet mod differenti. U dan grazzi għal kontribuzzjonijiet ta' rappresentanti ta' gruppi politiċi ewlenin fil-parlament. Aħna samna rakkomandazzjonijiet f'żewġ partijiet li jindikaw l-istat attwali tal-2018 u li jimmiraw il-hybrid eh, warfare. Umbat emmek enfasizzajna fuq il-bżon li nevitaw iċ-ċensura meta nkunu qegħdin niġġieldu il-propaganda ostili, il-miżinformazzjoni, diżinformazzjoni li hija ppreżentata lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri. Aħna nenfasizzaw l-importanza ta' ġurnaliżmu ta' kwalità li nappoġġaw il-libertà ta' diskors kif ukoll libertà tal-mezzi ta' xandir. Aħna nindikaw ukoll il-kunċett ta' attivitajiet leġislattivi regolatorji kemm fuq livell ta' Unjoni Ewropea kif ukoll internazzjonali. Hemm partijiet li qegħdin jindikaw il-bżonn li anke nintroduċu liġi umanitarja li titratta